u tal-Kommissjoni. Onorevoli Kallina Jukaċevska, jekk joġbok. Grazzi, Signora President, Signori. Dibattitu dwar ir-rapport ta' progress dwar is-Serbja. Regarding I beg your pardon. Colleagues. Id-dispjaċini eh, jekk jekk joġobkom kollegi żommu wisket. Il-Konsell Fuq is-Serbja jiena nixtieq nisħaq fuq żewġ punt fuq xi punti li huma wkoll fir-riżoluzzjoni il-Kunsill fil-konklużjonijiet ta' Deċembru tal-2014 laqa t tnedija ta' negozjati ma' Serbja fil-21 ta' Jannar tal-2014 u anke il-proċess ta' screening fil-bidu ta' negozjati ta', ta sħobija serbja mxiet pass l qoddim replejn l-Unjoni Ewropea. F'dan ir-rigward il-Kunsill laqa il-parteċipazzjoni għolja u r-rieda li ġiet murija sissa mill-Gvern tas Serbja. Impenn sħiħ huwa importanti ħafna u ingredient importanti fi negozjati mal-istati li huma interessati li jisibu fl-Unjoni Ewropea u dawk li jkunu għaddejjin fi proċess ta' riforma il-Serbja għandha programm ambizju sa' reformi strutturali u dawn huma wirja ta' l-isforzi tagħhom flimkien ma l-approċċ il-ġdid u benchmarks ġew stabiliti taħt il-kapitlu ta' stat ta' dritt li jirrikjedu pjanitazzjoni. Il-Kunsill ħa nota tal-fatt illi dawn il-kapitli kienu qegħdin jiġu indirizzati fil fl-istadji inizjali tal-negozjati. L-istat ta' dritt huwa valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-kapitli huma fil-qalba tal-proċess ta' sħobija għaliex għandhom effett fuq is-setturi l-oħrajn kollha li huma koperti minn negozjati Għalek, jekk isir progress f'dawn progress f'dawn il-kapitli irid jissir mod parallel ma' negozjati kollha kemm huma Aħna l-għajna u koll il-progress li sar f'din l-aħħar sena, inkluż riforma fil-amministrazzjoni pubblika, riforma fil-sistema ġudizzjarja u anke azzjoni fil-kontra korruzzjoni u kriminalità organizzata. Is-Serbja siħbet parteċipat u kol fil-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi. Dan en anke għal-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Il-Konsil inkoraġġixxa l-Serbja biex kompli issaħħaħ il-proċess tal-riforma. Hemm bżonn ta' aktar sforzi biex niżguraw li kunem sistema ġudizzjarja indipendenti u biex nibnu anke track record fil-ġida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Il-promozzjoni u r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali inkluż il-protezzjoni ta' dawk l-aktar dajf, gruppi dajfa mod partikolari il-Roma dan irrid jiġi żgurat. Il-leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tal-minorenni għandu jiġi implementat mod immedjat u anke it-trattament tal-minoritajiet m'għandux ikun wieħed diskriminatorju. Tittinata attenzjoni wkoll lil kwistjonijiet ta' orientazzjoni sessuali u l-entità tal-ġeneru. Kien hemm ukoll kwistjonijiet ta' deterjorament fil-qasam tal-libertà ta' espressjoni. Għana se nkomplu nisħu l-importanza tal-promozzjoni u l-protezzjoni ta' ambjent li huwa favur il-libertà tal-kelma u l-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni. il-klima ta' investiment u klima ekonomika għandhom ikomplu jitjiebu. Għanna natu attenzjoni u koll l-implementazzjoni ta' riforma fl-amministrazzjoni pubblika u anke riformi ekonomiċi biex nerġa' ikun hemm sostenibilità fiskali u tkabbir u anke impjiegi. F'dan ir-rigward il-Kunsill jilqa l-approċċ tal-Kummissjoni biex tiffoka fuq governanza ekonomika u kompetittività. Dan għandu ikun ta' appoġġ għal sforzi biex jintlaħqu il-kriterji ta' Copenhagen. Parti essenzjali tal-proċess ta' integrazzjoni ta' Serbja huwa il-kooperazzjoni reġjonali u kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-viċin. F'dan ir-rigward il-Kunsill jilqa il-parteċipazzjoni kostruttiva fil-kooperazzjoni reġjonali u permezz ta' parteċipazzjoni f'inizjattivi reġjonali bħal per eżempju il-proċess ta' kooperazzjoni mal mal-ixlok tal-Ewropa. Kif ukoll it-tisħiħ ta' tisħiħ bilaterali ma' pajjiżi fil-Balkani. Apparti minn hekk is-Serbja jrid ikompli iżomm parteċipazzjoni dinamika anke mal-Kosovo rajna progress f'dan ir-rigward u nixtieq nilqa ukoll dialogu tal livell li l-seħ fid-disa ta' frar u l-finalizzazzjoni tal-ftejm fuq il-sistema ġudizzjarja fil-Kosovo. avvanzamenti fil-relazzjonijiet ma' Pristina u l-implementazzjoni sħiħa tal ftajim ta' Brussell permezz ta' dialogu ta' livell oli. Dan huwa importanti fid-diskussjonijiet ta' sħubija ta' Serbja. Il-Konsil se jkompli iwettaq monitoraġġ mill-viċin tal-parteċipazzjoni tal-Serbja, inkluż l-implementazzjoni brida tajba tal-ftejmit kollha li ntlaħqu s'issa sabiex is-Serbja u l-Kosovo ikunu jistgħu ikomplu mexxin il qoddim fi triq lejn l-Unjoni Ewropea u mhux wieħed iwaqqa fil joħor f'dawn l-isforzi qed isiru il-progress irid isir flimkien mal-progress mal progress fil-pajis irid isir anke waqt li jsir progress fin-negozjati il-Konsil appella sabiex is-Serbja issir aktar f'konformità mal-CFSP. Huwa importanti ħafna li fi żminijiet bħal dawn il-pajjiżi li hum jixtiequ jissieħbu mal-Unjoni Ewropea juru impenn lejn il-valuri komuni Ewropej fl-aħħar u mhux l-inqas is-Serbja għandha wkoll tkompli tikkopra b'mod effettiv ma' EULEX u tikkontribwixxi b'mod attiv u tiżgura illi timplementa il-Jurex fil-mandat tagħha. Fil-konferenza ta' sħubija u fil-meta jinfetħu il-kapitli iġodda ma' Serbia. Grazzi ta' attenzjoni ta'kom. And uh, now give the floor to uh, Commissioner Hahn. Thank you. Thank you, Mrs. President, uh, State Secretary, Honorable Members. Grazie, President, membri onorevoli, l għonet jena nifra lil david McAllister għal-rezoluzzjoni dwar il-rapport tal-2014 uh, dwar il-Serbja dan huwa bilanċjat, komprensiv, uh, dwar il-progress tal-Serbja um, lejn l-Unjoni Ewropea Jiena naqbel li l-sforzi ta' Serbja u l-progress ta' Hom iridu jirċievu narrattiva pożittiva mill-naħa tal-Unjoni Ewropea u jiena ħerqan biex nara l-ftuħ tal-ewwel kapitli. In-negozjati mas Serbja ehm, bdew, il-pajis il impenja ruħu għal riformi diffiċli u għamlet ħafna fir rigward ta' relazzjonijiet mal-Kosovo dan huwa importanti wkoll għall istabilità ġewwa reġun il-proċess ta' screening u għaddej kif suppost u għandu jiġi finalizzat sal-aħħar tax-xahar. Tim tan-negozjati tas-Serbja u brew Eh, impensjih u eh, kienu professjonali diskussjonijiet eh, fil-Kunsill fuq il-screening report u ma mistennija li ser ikomplu matul is-sena. Is-Serbja issa trid tagħti riżultati fuq il-liġijiet u relazzjonijiet mal-Kosovo li għandhom jiġu trattati kmieni fil-proċess tan-negozjati fid-dal tal-framework tan-negozjati il-fat li reġa beda d dialogu ta' livell oli wara li wafqu għal madwar sena huwa kruċjali. Ġudikatura ġewwa eh, il- ġiet finalizzata u dan huwa żvilupp tajjeb ħafna. Gruppi ta' ħidma u mal-essi li jibdew jaħdmu fuq l-implementazzjoni fejn iż-żewġ naħat huma mistennija li jagħtu riżultati la darba jisir progress, eh, aħna nkunu nistaw nimxu l-qoddim għal kapitlu 35 u nispera dan jisir malajr kem jista' jkun. Xogħol eh, qed isir fuq eh, l-istat ta' dritt u jiena ħerqan nara l-adozzjoni ta' pjantazzjonijiet kredibbli u tajbin. Nispera dan jikkontribwixxi wkoll għal ftuħ ta' artikli 23 u 24 qabel l-anħar tas-sena. Il-Gvern tas-Serbja irid ukoll jassikura li l progress ma jiġix um, imminat u, jinterfjeni fi xogħol tal-Uffiċċju tal-Ombudsman il-libertà tal-istampa hija xi ħaġa eh, li ma nistgħux ninnegozjawha hija fundamentali u importanti ħafna l-progress fit-triq lejn l-Ewropa. Dan huwa messaġġ li jiena nibgħat lill-interlokuturi mis-Serbja u lill-Prim Ministru Vučić li jiena nikkuntattja ta' spiss. Fl-istess ħin iridu noqogħdu attenti li ma nżidux rekwiżiti li mihomx offruti taħt l-akki tal-Unjoni Ewropea jew il-qafas tan-negozjati f'dan ir-rigward huwa importanti li eh, diskussjonijiet bilaterali ma jagħmlux sara lill proċess tan-negozjati. Il-Kummissjoni tibqa' impenjata bisieħ biex tgħin li Serbja fit-triq tal-Unjoni Ewropea u jiena napprezza li l-Parlament Ewropew miexi eh, fuq l-istess fl-istess direzzjoni. Grazzi Kummissarju, issa ngħaddi għall-lista tal kelliem l-ewwel kelliem huwa Sur McAllister għal żewġ minuti. President, Signori, Bħala rapporter dwar is-Serbja jiena għandi unur li qed nirrappreżenta dan ir-riżoluzzjoni fuq il-rapport ta' progress tal-2014 nilqa' li sinjura Jigzimovic li hija Ministru fil-Gvern ta' Serbja li qiegħda hawnhekk magħna. Din riżoluzzjoni ilna żewġ messaġġi ewlenin l-ewwel nett li s-Serbja qiegħda fit-triq tal-Unjoni Ewropea jekk inħarsu eh, lura l-2014 din kienet sena importanti il-bidu eh, ta' diskussjonijiet saru fil-21 ta' jannar. Jiena konvint li prim Ministru Vucic u il-Gvern tiegħu qed juru impenn bisjieħ lejn il-progress ta' integrazzjoni Ewropew qed jittrattaw eh, bisjieħ dawn il-riformi ekonomiċi u u il-rispett u l-appoġġ tagħna. Fl-aħħar xhur ġew adottati regoli importanti fuq il-whistleblowers, l-istampa, privatizzazzjoni, falliment, dan huwa żvilupp importanti ħafna. Iżda xorta waħda, implementazzjoni tieħa tal-leġiżlazzjoni u tal-politiċi jibqgħu essenzjali għall għall-integrazzjoni proġett ta' integrazzjoni ta' suċċess. It-tieni ħaġa huma importanti ħafna fil-proċess ta' negozjati l-istat ta' dritt il-governanza ekonomika, il-riforma tal-amministrazzjoni pubblika li jimxu flimkien mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u eh, il-relazzjonijiet flimkien mal-Kosovo. Kemm ser jieħdu il negozjati ta' dħul jiddependi fuq il-kapaċità ta' servja biex timxi l qoddim fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea u fir-riformi. Jiena konvint li dan il-progress jista' jsir. Il-ferrovija minn Belgrad e, qiegħda fit-triq tal-lejn Brussell ejjew ninkoraġġixxu lil Serbja biex tibqa' fuq ehm, din il-ferrovija nirringrazzjakom għal kooperazzjoni kien lantana li niprezentaw rezoluzzjoni ġusta u bilanċjata u naħseb irnexxilna nagħmlu dan. Grazzi. Thank you and we move to our next speaker. Grazzi nandu għal kellima li miss is-Sinjura Fajon għal żewġ minuti u nofs. Grazzi. Jina nkun dejjem kuntenta meta nippreżentaw dokument li għandu messaġġ pożittiv ta' ottimizmu. Nirringrazzja lil David ir-rapporter nifraħ ukoll lis-Serbja għal passi l qudiem li għamlet dawn eh, kienu importanti jiena ottimista ħafna għal futur ta' dan l-istat. Fl-istess ħin jiena għandi xi tħassib dwar il-pressjonijiet u xejriet li rajna f'dawn l-aħħar żminijiet dawn jitrattaw ir-rabtiet bilaterali bejn is-Serbja u l-pajjiżi ġirien. Jiena konvinta li l-appell eh, tas Serbja li tirrevedi liġijiet fuq il-kriminalitajiet tal-gwerra m'għandhomx jaqsmu ma' dan ir-rapport il-ġurisdizzjoni universali ehm, fuq kriminalità tal-gwerra, per eżempju fuq il-ġenoċidju, hija xi ħaġa tal-liġi internazzjonali u dawn l-affarijiet narawhom ukoll fl-Istati tal-Unjoni Ewropea din l-opinjoni fil-fatt tal-Kummissjoni li l-leġiżlazzjoni tagħmilha possibbli li jiġu proċessati nies li kieku ma kienx hemm din, e, e, din il-liġi jevitaw il-proċess fil-qorti. is servi għandha responsabilità kbira l-ewwel net fil-reġjun tal-Balkani uh, eh, underwall li beda uh, eh, relazzjoni taħjar fil-reġjun innifsu. Umbat, u uh, eh, is-Serbja jimbeda perjodu importanti ħafna fir-rabtiet mal-Kosovo u kol diskussjonijiet bel-Gratu u Pristina. Kien hemm ukoll il-ftehim li għandu x'taqsam mas-settur ġudizzjarju dan huwa pass importanti l qoddim Xi ħaġa oħra importanti hija li jkun hemm garanzija tal-kundizzjonijiet li jtejbu eh, il-ħajja taċ-ċittadini tal-Kosovo. Jiena naqbel dwar l-appell li jinfetħu artikli 23 u 24 Ġimma diħla jina sejra Belgrad u l-messagġ tiegħi se jkun ċar jiena konvinta li n-negozjati jridu jinbdew malajr kemm jista' jkun fil-Parlament Ewropew jekk aħna jridu narawx qed jiġi fis-Serbja mod partikolari fir-rigward tan-normalizzazzjoni mal-Kosovo l-istat ta' dritt u l-libertà tal-istampa. Grazzi. Grazzi. Taċċetta blue card? Iva. Signora Peter. Signora Fajon, minn dak li għed jidher li inti m'intix konxja tal-fatt li Serbja ħadet eh, ġurisdizzjoni universali s-applika wkoll għaċ-ċittadini kom stess. Nixtieq inkun naf inti eh, tix tal-opinjoni li din edha tiġi laminata fil rigward tal-liġijiet internazzjonali xi xaħat jiġi arrestat uh, u eh, proċessat dawn in-nies jafu jkunu wkoll eh, Sloveni. Kontet nistenna din il-mistoqsija uh, titratta il-liġi tal-kriminalità uh, reati ta' gwerra fis serbja u il-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet l-oħrajn ġa qalu x'inhuma l-kondizzjonijiet biex eh, jinfetaħ kapitlu 23. Imma mhux kollox jista' jiġi kundizzjonat fuq il revizjoni ta' din il-liġi. Dawn il-liġijiet jinżabu wkoll fi stati oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Liġi fuq ir-reati tal-gwerra, fuq il-ġenoċidju eh, ma jistawx ikkunu ġurisdizzjoni esklusiva tal-pajis fejn dawn seħħew ir-reati u għal daqstant din ir-rikjesta m'għandix taqsam ma' riżoluzzjoni. Grazzi. Naddu issa għal kellim li jmiss. Grazzi, Signora President, Kummissarju, Presidenza. Sur McAllister, il-rapport tijak huwa wieħed il-bilanċjat u dan jirrifletta b'mod oġġettiv l-iżviluppi fis-Serbja hemm uh, progress, hemm uh, rida l-dialogu, mem kol ħafna problemi, mhux biss um, interni eh, bħal uh, per eżempju libertà tal-istampa, tal-espressjoni, l-ġudikatura, problemi oħrajn huma relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi ġirien. Ġifiri dawn jibqaw problemi uh, għatem problemi mal-Kroazja, xi liġijiet li ġew adottati mhux qed jiġu implementati fil-prattika. Per eżempju l-obbligu li l-iskola tkun eh, bil-Bulgaru. Dawn il-kwistjonijiet iridu jitqajmu s-serbet jtissolvihom jekk jitixtieq il-segwi it-triq lejn l-Ewropa. Issa ngħaddu għal kelim li jmiss is-Sur Weigel. fisem l-għaldejjien għan appoġġa rizoluzzjoni u x-xogħol kostruttiv eh, li għamel David McAllister li tisemmi eh, raġunijiet tajbin biex ikun hemm valutazzjoni pożittiva tal-xogħol tal-Serbja biex tkun tista' tikkwalifika għat tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess ta' riformi u ta' screening għaddej u eh, il-prospettiva ta' tal-Unjoni Ewropea għas-Serbja għadha waħda raġunġibli. Irridu namlu iktar però eh, fil-rigward tal-ġustizzja, fil-korruzzjoni, fil-qasam tal-liġijiet ekonomiċi u sigurta ġuridika, rispett tal-minoranzi, id-dinjità ta' LGBT Dawn huma valuri importanti ħafna. Din hija eh, l-istabilità f'dan il-pajjiż huwa importanti ħafna l-istabilità tar-reġjun. Grazzi. Il-kelim li miss is-Sur Ransdorf għal minuta u nofs. ekonomika Balkanu għabe stabilizazzjoni Grazzi is hija ekonomija ċentrali tal-Balkani u mingħajr l-istabilità f'dan il-pajjiż ma jistax jistri stabiliti l-pajjiżi l-oħrajn tal-Balkani. Dan il-pajjiż għandu bżonn ta' assistenza makrofinanzjarja. Għaliex hemm ħafna rifugġjati fit-territorju tiegħu. 60,000 rifugġjati. Is-Serbja għandha bżonn tal-għajnuniet, ehm, għajnuniet fil-qasam tal-enerġija per eżempju, u trid foka aktar fuq riżorsi rinnovabbli. Saru passi l-qoddim fir-rigward ta' ċentri idroelettriċi U din jgħat importanza anka l-pajizi ġirien. Irridu napprezzaw il-progress ta' Serbja fil-qasam ta' riforma ta' sistema ġudizzjarja fil-ġina kontra l-korruzzjoni għad hemm ċertu eh, riservi ċerta waħda, però dan il-pajis u l-attenzjoni tagħna. U importanti li nejnu lil dan il-pajis biex bekk ikun jista' juża l-potenzjali kollha tiegħu. Favur irridu. Naddu issa l-kellim li jmiss għal minuta u nofs. Grazzi, President. Nirringrazzja l-Sur eh, McAllister għal rapport eċċellenti fuq is-Serbja kien hemm kollaborazzjoni sħiħa u disponibilità għal kompromess li wassal għal diskussjonijiet interessanti. Ir-riżoluzzjoni hija waħda tajba u jiena nappoġġa. Is-Serbja fl-aħħar snin għamlet passi l qudiem gbar. Iffaċċat ċertu riformi U għamnek qed naraw x'inhu l-impenn li jsir xi ħaġa anke fuq livell ta' ġustizzja biex nigarantixxu e, iktar indipendenza. Biex bekk insaħħu l-istat ta' dritt hemm il-kwistjoni tal-korruzzjoni li ma rridux ninsewha. Dan il-proċess għal ser jitlob ċertu ammont ta' ħin nafu li il-korruzzjoni twassal għal erda ta' stat għal daqsandin din tiġi trattata bir għadin din il-kwistjoni. Is-Serbja tadotta riformi lejn tal trasparenza. Nixtieq nenfasizza ir-wol tal-Kumitat Nazzjonali fuq l-użu tal-finanzi pubbliċi. Eh, dan huwa eżempju tal-funzjonament tal-gvern attwali din dan il-Kumitat jista eh, jorjenta l-użu ta' fondi pubbliċi. Jiena konvinta anka li permezz tal-Qorti tal-Awdituri dawn il- fondi jistaw jintużaw kif suppost. Il-problema eh, hija li hemm eh, ħafna qatt mod partikolari fost iż-żaża u hemm ukoll ehm, dubju fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni u l-istampa. Il-kwistjoni wkoll tal-Agrobank din hija problema li fil-futur iridu niddiskutuha grazzi. Issa ngħaddu għas-Sur Carver għal-minuta. Grazzi, President. Fir-rigward tal-espansjoni tal-ex Jugoslavia, ehm, tlifna l-istampa ikbar. Ehm, fir-rigward tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari minħabba d-dizastru eh, li hemm ma' Russja hemm ukoll rabtiet mill-qrib li s-Serbja għandha mar-Russja permezz tal-istorja u valuri komuni. Is-Serbja qed issir uh, um, kwistjoni oħra f'din il-ġida mar-Russja jekk vera hemm rispett lejn is-Serbi taraw li hemm bżonn mhux biss għal-iktar mhux għall-kompetizzjoni imma rikonċiljazzjoni u kooperazzjoni u flok nagħmlu li s-Serbja kolonja oħra tal-Kummissjoni hemm potenzjal li nħalluha eh, taġixxi bħala medjatur bejn il-Punent u r-Russja fi żmien daqshekk sensittiv għal iktar sigurtà fil-vant tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi Sur Carver, taċċetta Blue Card. Sur Parver, jekk joġbok. Este tara ortodoksa. Ar trebbi sa' avem și legatur legături să din toċin uh, tot uh, Rumanija huwa pajjiż ortodoss għanna nżommu f'moħna dan għandu jkonna l-istess attitudni li r-Russja u naċċettaw kollox minnaħat r-Russja wkoll. Grazzi kollega, dak li qed nipprova ngħid huwa li aħna lkoll napprezzaw is-sensitività ta' din is-sitwazzjoni fir-rigward ta' Russja u l-Unjoni Ewropea u relazzjonijiet tagħhom bħalissa din hija opportunità tajba ħafna biex nużaw lis-Serbja bħala broker u jiena nħoss li jekk indaħlu lis-Serbja fl-Unjoni Ewropea intom et eh, tatu li sur Putin ċans biex ikun ħafna iktar aggressiv. Il-kellim li jmiss nadu hija Sinjura Morva għal-minuta. Grazzi. Għalija dan il-rapport fuq is-Serbja jista' jkun kredibbli biss jekk ikun hemm lista ċara eh, li tinkludi eh, drittijiet individwali u kollettivi ta' drittijiet tal-nidem li s-Serbja għanda mm, tati għal mm, minoranzi storiċi etniċi 300.000 eh, eh, Ungerizi etniċi eh, li jinsabu emmek li minajrom kieku is-serja ma tkunx tista' tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dak li għandi f'moħħi huwa li fil ta' drittijiet tal-bniedem għandna nistipulaw li s-Serbja trid eh, tagħti determinazzjoni sħiħa autonomija reġjonali eh, fil-rigward tal- modell tal-Unjoni Ewropea, għaliex fil-Unjoni Ewropea rridu nsegwu l-modelli tal-Unjoni Ewropea, l-użu tal-lingwi per eżempju, u wkoll il-proċess ta' privatizzazzjoni. Ma nafx jekk il-Kummissarju jafx li il-radi Ungeriżi f'dan il-post, dan il-pajjiż huma aboliti għaliex huma privatizzati. Kieġobkom għamlu ġaġa dwar dan u rridu nassiguraw ukoll li ikun hemm ma jkunx hemm diskriminazzjoni u trattament indaqs lejn l-Ungeriżi. Nadu issa l-kellim li miss għal minuta. Is-Sur Kukan, qabel titkellmu naf li għaw minn wera l-blue card, però intom edin fuq il-lista tal kellema u naħalli il-lista tal-blue card eh, għal min ma kellux ċans jitkellem. Grazzi ħafna Servja, Iva, tam il-progress fil-proċess ta' integrazzjoni jenat nħu gost li em, dan il-rapport bilanċjat u oġġettiv li għet jirrikonoxxi dan il-progress huwa vera importanti li hemm impenn lejn dan il-proċess fuq l ogħla livell politiku jiena nittama li Dan se jissaxħaħ iktar fil-xol u l-pozizjonijiet tal-gvernijiet għalekki aħna t-nitolbu b'mod tajjeb għal-ftuħ ta' kapitli għal-negozjati. Vera xaħġa importanti li Serbia tkompli bil-proċess ta' riforma rajna bidu diffiċli tal-riformi ekonomiċi u soċjali u għet nistennew iktar progress fil-riforma tal-sistema ġudizjarja. F'dan rigward nixtieq nisħaqfu l-importanza tal-indipendenza ta' xi istituzzjonijiet pal preżempju l-Uffiċċju tal-Ombudsman kif ukoll li tinsab soluzzjoni l-kwistjonijiet irrelatati mal- li kem sejħa abbus ta' l-offiċu. L-istat u rritu kunem u kol iktar dialogu involviment mal-Kosovo, l-appoċ għal-gvern u l-elitisti politiċi u għavera importanti għall-istabilta f'dan il-reġun. Grazie ħafna senadi il-mikrofonu sur Franzulika għal-minuta jina mill-ġej mill-Rumanija għanna relazzjoni uh, ma' dan il-pajis għal ħafna snin aħna nappoġġa mhux biss la disini ta' Serbja imma l-Albanija u r-Repubblika tal-Moldova, ġifiri Republika repubblika kollha tal-ex Jugoslavja. Irridu aħna nkunu konxi li qatt hemm ħafna xogħol irid isir għas-Serbja, irrid ikun hemm ħafna titjib qed nitkellem dwar id-drittijiet tal-minoranzi, il-libertà tal-istampa, in-nuqqas ta' trasparenza, l-finanzjament tal-partiti politiċi, il-rappreżentanza daqs n nisa u l-ġiel u l-korruzzjoni kwistjoni. Jiena nemmen li fin-negozjati tagħna mal-pajjiżi kollha kandidati rridu aħna e, nżommu l-prioritajiet tagħna ċari f'maħna u importanti li iva tinkiseb l-istabilta imma rridu nkomplu nappoġġawhom u e, rrid ikun hemm ukoll ħarsien ta' drittijiet demokratiċi, drittijiet u libertajiet fil-Balkani. Jiena nappoġġa dan il-proċess jiġifieri ta' tkabir Ewropew fil- fl ixrok tal-Europa, imma fl-istess ħin irridu nieħdu pożizzjoni ferma ċara. Grazzi ħafna għal minuta is-sur Ojadawxki. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja rapporter ukoll għal dan ir-rapport ferm onest u wieħed ottimist ukoll li bekk isser iġbija għamlet progress lejn l-integrazzjoni Ewropea il kwistjoni għandu xaqsam ma l-attitudni tagħna lejn is-solidarjetà Ewropea. Kont ferm gost meta l-Slovenja naqdet mal-Unjoni Ewropea ħad gost li l-Kroazja naqdet u jiena naħseb li rridu wkoll nuru rrida tajba tagħna rridu niftħu l-bibina s-Serbja. Jiena nemmen li u se nerġa' nteni ruħi dina kwistjoni ta' solidarjetà Ewropea u l-Unjoni trid titkellem vuċi waħda. Ikolli namel referenza l-kummenti li jent għalu messur mill-kollegi mir Unit tal-partit tas sur Farage menx buffer zone bejn Russja u l-Europa. Jekk eh, mux ħaniftu il-bibin tagħna s-Serbja jekk aħna mux ħankellmuhom eh, ħajja jaqgħu taħt l-influenza tar-Russja u eh, sfortunatament il-partit ta' Sur Ferraċ reġa tkellem bil-vuċi ta' Moskow. Maħna rridu nitkellmu bil-vuċi ta' solidarjetà u biberija. Grazzi ħafna għal minuta is-Sur Jakovic. Nifraħ id-deċiżjoni tal-Gvern tas Serbja sabiex ikompli għadnu fuq l-integrazzjoni Ewropej, jena naħseb li dinja xi ħaġa li fl-aħħar tikkontribwixxi għall-istabilta fil-Balgan. Il-rwol e, ta' Serbja dejjem kien importanti fil-Balkani u l-aħħar żviluppi temmek ġifiri relazzjonijiet bejn l-Albanija u Serbja hija xi ħaġa li huwa sinjal tajjeb u jekk is-Serbja ħad kompli timxi f'din it-triq, mela rridu nkunu lesti li naċċettaw dan il-pajjiż mill-aktar fis possibbli nixtieq nisaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm iktar riformi fis-Serbja u l-affarijiet kollha li qegħdin fil-programm tal-Gvern u nixtieq nissuġġerixxi li nikkonsidraw il-potenzjal tal-enerġija ta' Serbia u rin inkludu dan il-pajis fil-pan ta' Juncker għax ir-riżorsi tal-enerġija mis-Serbja jistgħu jintużaw mill-istati membri tagħna Sur Plankvivic għal minuta. Grazzi ħafna Sinjora Viċi President. Grazzi ħafna wkoll l-Kummissarju Han, Sur McAllister. Nixtieq nirringrazzjakom għal dan ir-rapport eh, veru tajjeb fuq is-Serbja huwa inċentif tajjeb ħafna għal gvern Serb sabiex eh, jimxu fid-digin it-triq lejn l-Unjoni Ewropea tneħu gost li rapport qed jissemmi id-drittijiet tal-minoranzi l-ħarsin ta' ftehimiet kif ukoll il kwistjoni tal- persuni li ebu fid-diskussjoni tal-lum is-Sinjura Fajon tkellmet dwar il-liġi tal-ġurisdizzjoni Universali tas Serbja u ħaltet il-kwistjoni ta' ġurisdizzjoni universali u il-ġurisdizzjoni eh, selettiva ibrida tar territorju u mem jaqsam ma bejn dawn it-tnejn. Għalek nixtieq nitlob lil komissarju u l-Kummissjoni solvu din il-kwistjoni, din kwistjoni li toħloq inċertezza legali għaċ-ċittadini Ewropej ċittadini Kroati u oħrajn sabiex nejnu l-Serbja sabiex vera tagħmel riforma ta' sistema tagħha legali fi triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ karti blu imma se naċċetta waħda biss minħabba il-ħin. Taċċetta blu kod minn is-Sinjura Xwitzka. Sur Plankovic. Inti semmejt din il-liġa fuq il-ġurisdizzjoni universali fis serbja il-mistoqsija tiegħi hija ġifiri hemm nuqqas taf tejjim dwar dan fil-Parlament anka s-Sinjura Fajon Jiġifieri sabiex biex tispjegalna x'inhi d-differenza ħalli bekk il-kollegi jistgħu jifhmu sa fl-aħħar għal xi qed nitolbu aħna mhux qed nippruvaw inwaqfu l-Serbja nixtiequ nejnuha imma nixtiequ li tinsab soluzzjoni. Grazzi ħafna f'dawn l-aħħar xarrejn meta diskutejna dan ir-rapport ma kontribuxxejn għal iktar kjarifika Nittama imma li jissa ħafna kollegi jifmu dwar xiexet nitkelmu il-ġurisdizzjoni universali li teżisti f'ħafna kodiċi penali tal-istati membri manda xtej xi xtaqsam mal il-prosekuzzjoni tar-reati tal-gwerra fis-Serbja aħna mhux qed ngħidu li aħna kontra l-impunità, ovvjament aħna kontra l-impunità, maħna nixtiequ nevitaw kull tip ta' inċertezza legali għal ċittadini Ewropej inkluż daw Kroati. Nixtieq infakrek li fi 30 sekonda irridu aħna mistoqsijiet mhux staqarrijiet għax hemm waqfa kafkom dan huwa eh, punt validu nkomplu bil-lista tagħna tal-kellima l-minuta se ngħaddi l-mikrofonu lil Sur Tsani. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena naqbel 100% ma' Sur Plankovic dan ir-rapport huwa wieħed pożittiv. Rapport li jitkellem dwar l osma kollha fejn il-Gvern Serb għamel progress konsiderevoli jagħti lista wkoll tal-affarijiet kollha li qed nistennew is-Serbja tagħmel. Sul-Kummissarju nixtieq niġbed l-attenzjoni tiegħek lejn żewġ fatti. Il-pajjiżi kandidati diġa qabel l-adeżjoni irridu jamalgamaw ruħom mal-CFSP, aħna t-nistennow li s-Serbja melek u tapplika sanzjonijiet kontra Russja. L-Ungarija, pajis ġilin, aħna pajis multinetniku, eh, s-Serbja u koll, il-politika tal ġilin kif u koll il-ħarsin għal-minoranzi etniċi, xi ħaġa li trid tagħti ħafna intenzjoni lejha. Grazzi ħafna għal minuta is-Sinura Manescu. Grazzi ħafna. Nixtieq jiena nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi mal-progress li sar mal-programm ta' assoċjazzjoni, stabilizzazzjoni u jena naħseb li rridu nifirħu l-gvern serb għall-isforzi li ħadu Bla dubju ta' xej, il-leġislazzjoni qed tiġi implementata fil-livelli kollha. Hawnhekk ovvjament l-importanza tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni speċjalment tal-edukazzjoni, l-komunikazzjoni, kif ukoll drittijiet reliġjużi għal minoranzi xi ħaġa vera importanti fuq livell reġjonali u fuq livell nazzjonali. Il-Gvern Serb irrid ukoll ifassal pjanta azzjoni dwar il-minoranza skont il-qafas tal-kapitli differenti 23 u 24 tal-ftehim ta' assoċjazzjoni u l-Unjoni Ewropea toffri opportunità għall iktar stabilità fis-Serbja kif ukoll il-possibilità li jtejbu ir-relazzjonijiet mal-minoranzi ma' pajjiżi ukoll ġirien. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur McAllister għal rapport vera bilanċjat. Grazzi ħafna Sur Lamsbeges għal minuta. Grazzi ħafna. Kull darba li nitkellmu dwar pajizi li ħajjisibu mal-Unjoni Ewropea nitkellmu dwar eh, demokrazija ta' spiss u eh, reġim antitotalitarju u eh, hemm diskrepanza wkoll u hemm ħafna liġijiet fl-Ewropa li għandha x'taqsam mal-valuri u s-sistema l-oħra li palissa tetolqot ħażin l-ordni għal ta' wara l-gwerra fl-Unjoni Ewropea jina naħseb li s-Serbja għat titfa' ħafna dubi ġiġri dwar li ma triqet tgħaddi d-deċiżjoni li ma tobbaġax il-sanzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra Russja għastqarrija mhux biss għażla prammatika bħalissa l-pajjiżi tal-isħubija tal-Vant pal ukrajina qed juru iktar rieda politika minn dawk il-pajjiżi li qed jikkonsidraw ruħhom bħala fuq l-adba tal-Unjoni Ewropea lek nixtieq jiena ninkoraġġixxi l-Gvern Serb sabiex jiddeċidi li ma triq jixtieq jieħu għax mhux possibbli li jażilhom it-tnejn. Grazzi ħafna minuta sur Kovaġef. Grazzi, grazzi ħafna Sinjora President. Senna ilu, il serbja bdiet negozjati u rrit li hija lesta li segwi triq tal-integrazzjoni Ewropea sasta sabiex eh, iġifiri jisibu azzjonijiet konkreti, is-Serbja għandha tamalga mal-politika barranija tagħha ma' dik tal-Unjoni Ewropea u m'għandix iċedi għal repressjoni mill pajjiżi terzi għalhekk kummissarju rridu aħna nejnu l serbja Il-pajjiż iva għandu qafas solidu fil-qafas drittijiet tal-minoranzi ma l-implementazzjoni mhux ċaġa dejjem daqs il-minoranzi bulgari għat għet eh, jiltaqaw ma' problemi sabiex u ma' ikollom skola fil-sin pajizom u għem ħafna skużi u eh, jina nishti li eh, ir-rikonċaljazzjoni ssir ma l-istorja tal-pajis sabiex jirġu jinfetħu id-dossiers tas servizzi segreti u sabiex u koll li l-arkavi jenataw, l-arkivi jenataw l-ex republiċi. U il-politika ta' integrazzjoni trid tinkludi u koll il-reġuni fil-frontiera li għadhom lura fejn jiexu ħafna minnoranzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President, jgħid is-Sur Kovacev, eh, eh, skużani, rajti sur Teo senjura Sinjura Charius, jena nemmen li eh, irrit irridu nappoġġaw il-riformi u l-riforma tal-istituzzjoni demokratiċi napoġaw dan il-fatt. U żewġ vantaġġi l-ewwel qabel kollox dan jista' jkun fattur ta' stabilizzazzjoni fir raġun tal-Balkani u mbagħad dan ukoll jista' jkun ċentru għall agrikultura u l-iżvilupp industrijali fir-reġjun dwar il-kuntatti mar-Russja jiena ma naħsibx u anka meta nikkonsidraw it-Turkija jiena ma naħsibx la li rridu aħna nikkonsidraw il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament dan m'għandu xiex jaqsam dwar jekk pajjiż huwa ortodossi u ieħor mus Musulman u t-niskellem ovvjament dwar Turkija unek. Iva, il-Serbia Iva, wa il kuntat ma' il Serbia ħadem mot tajab ħafna ma' tribunar dwar il-reati li saru fil-gwerra. U aħna irridu nifmu li il-Kosovo u kol huwa pajis ta' importanza enormi għas-Serbi. Hemm ħafna importanza kulturali, grazzi ħafna is sirdali Iva, aħna edna ħafna dwar dan il-rapport attwali edna li huwa wieħed bilanċjatu jiena ferm graz eh, għal dan il-rapport. Iva, t-nitkelmu dwar il-passijiet il tajbin tal-gvern serp u hemm sinifikat politiku għax irridu aħna nħeġġu lill-gvern serp hemm pressjoni politika wkoll li eh, hemm fuq is-Serbja. U l-Ungerija pajjiż u għandu interess eh, personali fil-tħul ta' Serbja fl-Unjoni Ewropea, l-politika sar politika sigurtà dik ekonomika kif ukoll il-relazzjonijiet ta' bejn il-ġirien vera tibu f'dawn aħar ftit snin u ħaġa ovvja wkoll li aħna interessati li nipromovu l-Ungerizi fis-Serbja il-minoranza etnika għalhekk irridu aħna ntejbu id-drittijiet tal-minoranzi hemmhekk importanti għalija fuq livell personali wkoll għax jiena minorabarna u jiena naf li ħaġa vera importanti għal futura ta' dawk li jiexu fil-reġun. Eh, kollegi hemm ħames eh, persuni fuq li xew jitkelmu taħt eh, catch DI, mhux ħanaċċetta blue cards jiena senneħu kellim jew kellima mill-kull grupp. Sur Babrich. Grazzi ħafna. Nishti, uh Najt li dan ir-rapport huwa wieħed ibbilanċjat u wkoll um, jagħtina vera ħafna ottimiżmu li s-Serbja e, eh, mixi fi direzzjoni tajba. Kroat l-ewwel pajjiż tal- u eh, l-Alex Gasafi li daħal fl-Unjoni Ewropea u imma riformi jirridu jisiru riformi vera importanti eh, li għal ħafna snin kienu tabu għas-Serbja rridu aħna ntejbu l-ambjent tal-intraprenditorija, nsaħħu l-ġlida kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità. Serbja teħtiex is-solidarjetà Ewropea ħalli bekk iċ-ċittadini tas-Serbja Eh, u ma jibenifikaw mill-istess drittijiet bħal eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal minuta sur Grazzi ħafna, mela, s-serba involut ħafna fil-proċess ta' integrazzjoni u importanti li tiħu il-reformi eh, il soċio-ekonomiċi sabiex tkompli timxi fitri eh, lejn l-standards Ewropej. Il-negozjati IVA eh, ti kollom effetti pozittivi, per eżempju, l-passi l-qoddim li saru lejn ġifiri normalizzazzjoni, bil-Kosovo ġifiri u koll approċ iktar ehm, kostruttiv li il-gvern għati għaddotta fil-mal-pajizi viċin u l-għati progress kemm fil-kooperazzjoni reġjonali kif ukoll fir-ristrawrat ta' relazzjonijiet iktar f'saħħithom mal-Unjoni Ewropea dan huwa pajjiż vera importanti u Eh, vera importanti li jidħol fil-Unjoni Ewropea. Għalek tajab irrit jammalgama il-politika barranija tiegħu ma dik eh, tal-Unjoni Ewropea. U dwar il-politika barranija din huwa vera importanti fil-progress tal-integrazzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea nittama li il-Belgrade se tkun tista' tagħmel lażlit il-korretti sabiex jitkomplew in-negozjati mal-Unjoni Ewropea. Very much. Our next speaker for one minute, Mr. Marias. Sur Marias, sal-minuta. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sinjora President. Iva, In-negozjati għet ikomplu bejn is-Serbja u l-Unjoni Ewropea miena naħseb li id-dritt kellu jingħata lil poplu Serb għalli huma jiddeċiedu fi forma ta' referendum qed nitkellem dwar id-dħul ta' Serbja fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament il-Greċja tappoġġa it-triq tal-Serbja lejn l-Unjoni Ewropea u mill-2010 saru ħafna ftejjimiet sabiex dan il-proċess ta' adeżjoni jiġi msaħħaħ. Il-membri tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx jibru klaw eh, tas-Serbja lejn l-Unjoni Ewropea u l-ftuħa ta' kapitli ġodda dan huwa vera importanti l-awtoritajiet Serbi rridu jimxu l qudiem nitkellem dwar ġrieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Ovvjament li Is-Serbja ikkonformat mal-kriterji kollha politiċi qed turina li għamlet ix-xogħol tad-dar tagħha u qed tipprova saħħaħ l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajjiż. Grazzi ħafna. il kelma li jmiss jiena tlabt biex nitkellem taħt il-proċedura catch DI għax Għandi mistoqsija speċjalment ta' Sur Plenkovic, aħna tkellimna fil-waqfa sira dwar il-kritika tijak kontra l-emenda fuq il-ġurisdizzjoni universali inti issa spiegajta għalfejn etek u um, jina u koll provajt infittex ftit iktar informazzjoni u issa sibt li il-liġi li inti t-ixti eh, mela tneħħi permezz ta' emenda ġiġa saret fl-2003 u kulħadd il-Kummissjoni l-Komunità Internazzjonali aċċettaw din u kien hemm il-każ ukoll ta' Sur Vilkamaric, jiġifieri dan il-każ eh, waqa' taħt dan il periodu u meta ġie kundannat il-prosekutur tal- eh, għal kontra l-rjati tal-gwerra inata il- l-provi kollha u jiena għalhekk ma nistax nifhem il għala inti tixtieq tnaħħi din il-liġi u s-safin stajt nifhem jina qed nitkellem dwar ġurisdizzjoni universali. Il-President qed twaqqaf il-kellima, grazzi ħafna. Sur Plenkovic, inti Iva rejt blue card, inti tixtieq twieġeb għal dak You have the floor for 30 seconds. Għandak il mikrofon għal 30 sekonda. Onorevoli Lonoċek qed nara li inti ma ġejtx informata kompletament fuq din il kustjoni Nixtieq li kelli konverzazzjoni ta' iktar minn 23 sekonda biex ngħidlek illi il-fatt li ġadit fil-2003 ma jfissirx li din ma ġietx implementata qabel 2010 u Kroazja għaddiet liġi li tajt li l-attijiet dawn l-attijiet legali huma kollha nulli. Jiġifieri il-pożizzjoni tiegħek hija partiġana ħafna żomm dawn f'moħħok qabel tivvota għadha. Inkompli issa bl-aħħar kallim is-Sur Castello. Grazzi Signora President, anke rigward is-Serbja, issa fl-aħħar bdejna it-triq it-twila lejn is-sħobija l-Unjoni nħosslu importanti ħafna li f'dan ir-rapport tal-Onorevoli McCarther li bħalma għal oħrajn huwa rapport bilanċat u kif ukoll miftuħ kallu approċ miftuħ għalina l-kolli parteċipajna, pero għatanna ferita li għada d-demma f'dawn il-pajizi tal-ex Jugoslavja. F'20 sena, tnax il-familja ma jafux sejġ minnom u għalek importanti li aħna li s-Serbja tikkontribwixxi mal-pajjiżi tal-viċin fi ftit xurilu li l-Serbja għandha presidenza tal- il-presidenza um, tal-OSC u għalhekk huwa importanti li huma jenfasizzaw fuq l-affarijiet li jaqduhom nittamaw dan ikun opportunità biex inkunu nistgħu nibdew proċess ta' demokrazija untemmu il-vuċiet tal-gwerra. Issa ngħaddi il-mikrofon il-Kummissarju Han. Grazzi, Signora President. Segretarja tal-Istat, grazzi ta' dal dibattitu interessanti ħafna jirrifletti l-importanza illi tagħti l-Unjoni Ewropea l kredibilità tal-proċess ta' tkabbir li huwa kruċjali biex insaħħu l-appoġġ pubbliku għat tkabbir fis-Serbja u f'dan ir-reġjun. Ħadd nota tad-diskussjonijiet fuq eh, l-organizzazzjonijiet l-kriminalità organizzata u anke l-proċedimenti rigward ir tal-gwerra. Nafri dan huwa kwistjoni sensittiva u nemmen li s-Serbju u l-pajjiżi viċini tagħha hemm bżonn li ħarsan il-futur fi spiritu ta' kooperazzjoni reġjonali u rikonċiljazzjoni. Nieħu l-opportunità biex nisħaq il-fatt illi ir-reati tal-gwerra flimkien ma' standards internazzjonali u huma fi parti importanti minn negozjati ta' Serbja dan flimkien ma' rakkomandazzjonijiet f'kapitlu 23 jiġifieri sistema ġudizzjarja u drittijiet fundamentali jisħaq fuq l-ħtieġa ta' deterrent effiċenti u trattament imparzjali tal-rati ta' gwerra proporzjonalità ta' sentenzi kif ukoll protezzjoni tal-vittmi. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kollha jridu jiġu indirizzati fis-sezzjoni tal-ġudizzjarja tal-grantazzjoni biex ikun jista' jinfetaħ kapitlu 23. Il-Kummissjoni hija involuta biss fit ħejja ta' dan il-pjantazzjoni u hija impenjata biex tagħmel reviżjoni ta' dawn il miżurijiet tieħdu minn Serbja f'dan ir-rigward u f'dan il-qafas għal darboħra grazzi ta' dan id-dibattitu interessanti u għal darboħra grazzi lill-Onorevoli McAllister u l-kollegi tiegħu għal dan ir-rapport bilanċjat. Grazzi. Thank you, Commissioner Hanna. Now give the floor to the Council. Grazzi, Commissario Hanna, di issa l-mikrofonu li l-Kajan Lukċeviċka jek. Grazzi, membri, onorevoli membri, kommissarju, biex nikonkludi nixtieq nirringrazzja minn iħalbi l-rapporter ta' dan ix-xogħol eċċellenti tal-rapporter fuq is-Serbja. L-Onorevoli David McAllister. Dan din kienet diskussjoni utli ħafna u aħna nemnu li Serbja issa għandha tri ċara biex kun tista' timxi l-qoddim fil-proċess ta' sħobija. Apparti minn hekk hemm numru ta' kapitli li għadhom ma nfetħux iżda Serbja qed turi impenn u rrieda li tikseb progress dawn id-diskussjoni ta' negozjati li kunsil jaqbel u kol ma l idea illi l-ewwel kapitlu li għandu għandu jinfetaħ Eh, malar kemm jista' jkun. F'dan il-proċess aħna nimxu mal-prinċipji gwida ta' negozjati fejn għanna miktub illi il-negozjati għandhom ikunu mmexxija mill-progress ta' Serbja fit-ħejjija għas-ħobija. Fiħdan il-qafas ta' konverġenza ekonomika u soċjali, progress fil-stat ta' dritt, u l-armonizzazzjoni ta' relazzjonijiet mal-Kosovo huma ta' importanza partikolari f'dan l-istadju ta' negozjati. F'dan ir-rigward, sinjuri, aħna nilqaw id-dialogu tal-livell oli li bdew fil li tkomplew fid-9 ta' frar u ninkoraġġixxu iż-żewġ naħad biex jaħdmu flimkien sabiex jintlaħaq ftejm fuq il-kwistjonijiet pendenti. Aħna ser nagħtu attenzjoni partikolari biex nagħmlu monitoraġġ tal-progress fil-kwistjonijiet speċifiċi kollha imsemmija fil-konklużjonijiet tagħna u fil-pożizzjonijiet komuni Ewropej qabel ma jkunu jistgħu jittieħdu l-passi li jmiss fin-negozjati. F'dan ir-rigward nilqa l-impenn tal-Parlament Ewropew u determinazzjoni biex jinkoraġixxi lis serbja sabiex dawn ir-riformi jitmexxew il qoddim U grazzi għal darbohra għal dan id-dibattitu Grazzi l-rapporter tal-li ħeja dan il-rapport ta' progress. Grazzi tassew. Grazzi li l-ek segretarja tal-Istat, grazzi u koll il-kalima u l-sur McAllister tal-li għattifem u koll il-kustjoni tal-speakers list u xol tijak fuq dan il-rapport għanna. Mozzjoni għal rizoluzzjoni li nikonkludu dan il-dibattitu u dan nal-uħ u tan-nivotaw fuq